Mela wara il-riżenja ta' Martin Schulz, il-Parlament jieħu konsiderazzjoni il-siġu tiegħu u skont il-regolament qed e- e- e- se informaw l-awtorità